Um, hello everyone. I want... Nilqa dan l-iskambju konġunt bejn Deve u, u Envi. Mil-bidu net il-komitat tagħna ħarset lejn din il-pjattaforma bħala element essenzjali tal-monitoraċ u l-implementazzjoni tal-SDGs fuq livell tal-Unjoni Ewropea Aħna qegħdin hawnhekk biex nisimgħu iktar fuq il-pjattaforma u fuq il-rapport li se jiġi adottat f'Ottubru. <clears throat> Il-development, l-anijiet il development l anieta il tal iżvilupp sostenibli jitkellmu fuq uh, eh, pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea u issa qegħdin mitlubin biex jżidu l-implementazzjoni sar 2030. Il-Kumitat Envi u rrit interess biex jifmu l-approċ Juncker għas sostenibilità u kif il-Komissjoni il għanda intenzjoni t-implementom. Aħna interessana meta l-Komissjoni toħroġ bil-dokumenta riflessjoni u meta għanda intenzjoni eh, toħroġ il-qafas. Il Dawn il-SDGs għandhom jiġu implementati globalment, il-rapport portar tal-forum politiku eh, tal-2019 u element illi nishti il-Kommissjoni tajdinna fuq l-lum. <clears throat> Issa għaddi il-mikrofonu l-Linda Makavan illi hija l-President tal komitat Deve. Grazzi ħafna. nir Nirringrazzja li l-ek Signora Valean tal-istedina biex namlu din il-kwistjoni konġuntament. Il-Kumitat tagħna kien involut fil-għanijiet tal-iżvilupp eh, sostenibli eh, u attendejna fil-laqat fi New York sakemm mindu ġew adottati l-SDGs. Issa f'Settembru għanna anniversarju l-Unjoni Ewropea u koll għamlet pressjoni għal dawn l-adozzjoni fi New York. U għalina għal-membri tagħna u importanti li aħna veru naħdmu fuq l-aspetti esterni tal-implementazzjoni tal-SDG. u nużaw anki strumenti esterni, però l-importanti anki li l-Unjoni Ewropea turi tmexxija eh, fuq l-SDGs kollha kemm huma għaliex ħafna ministeri u postijiet il-kunċett il, il tal-SDGs huwa li aħna għanna pjaneta komuni li għanna risorsi komuni u aħna l-politika tagħna kollha irridu naqduha fil-pajjiżi kollha fl-istess mod. Uh, u dan għad-dinja bidla fil-mod kif aħna naraw is-sostenibilità. <clears throat> u allura illum se nirċevu xi eh, informazzjoni minn naħta esperti u mill-Kommissjoni fuq il-preparazzjonijiet għal Dubai għal 2019 eh, illi fija l-Unjoni Ewropea ħat rapporta fuq ħat fuq kif se timplementa fuq l-SDGs u anki kif l-aspetti interni u mhux biss dawk esterni se jkun hemm rapport tagħhom f'New York. Għalina mhix eh, kalendarju eċċellenti. Eh, is-sena d dihlax se jkun hemm l-elezzjonijiet f'Mejju u l-Parlament qabel Lulju ma jkunx jaħdem sura ta' nies u ma nafux kif se verament kif se, se taħdem din biex ikonna rappresentazzjoni tajba. <coughs> allora rridu nużaw eh, din is-sena mbagħad eh, rridu namlu preparazzjoni eh, rridu xamru kmien biex namlu preparazzjoni tajba fis-sena d dihla Hemm diġà membri tal-ġnus mawda preżenti hawnhekk fostna, nistaw nintroduċuhom se nisimaw minant il-pjattaforma multistake tal-SDGs. Umbat minnaħa tal-Kummissjoni se għajdunna kif eh, eh, kif se għamlu dan, dan din l-attività. Umbat eh, l-IAS u nibdow bil- Mbissur Jan Notre-Dame minn CSR Europe. Umbat għanna sur Bert Kubi, Komitat ta' Reġunijiet, u Sinjura Patrizia Heidegger minn European Environmental Bureau. Testa Tajduna xinija il-pjattaforma multi-stakeholder u kif qed taħdem u hekk intkom eh, tħossukom involuti fil-ħidma tal-Unjoni Ewropea. Grazie. my name is Patricia Heidegger. I will start, and uh, we are sharing uh, our. Aħna edin nitkelmu fuq l-implementazzjoni tal-multi-stakeholder platform. Eh, nintroduċina tafu li dina ġiet imwaqfa bl-ewwel laqgħa f'Diċembru ta' sena li għaddiet. Din il-pjattaforma hija grupp ta' esperti tal-Kummissjoni għandna żewġ korpi għanna il-pjattaforma ta' livelloli un batem kumitat ta' ġestjoni. U aħna tlieta parti mill-kumitat u namlu xogħol ta' kuljum u mbagħad maqsumin f'gruppi sottogruppi. U hemm ħafna kwistjonijiet li nixtiequ naffaċċaw. Attwalment qegħdin nistudjaw eh, tas eh, ħidma importanti fuq il-mandat u bħalissa qed namlu il-pjattaforma multi-stakeholder tal-Kummissjoni u attualment dan huwa dak li namlu attualment. U mbagħad għandna tim għal biex namlu kontribuzzjonijiet u nixtieq u aħna nasmu xi ftit mill-ħidma li għaddejjin mienna issa m'għandniex konklużjonijiet eh, ġa lesti, għal se jkunu l-esti daw f'Ottubru, però jista' ngħidulkom x'qegħdin naħdmu fuqom, l-affarijiet li qed naħdmu fuqhom issa. Għanna sit sotto gruppi dan huwa eh, proċess eh, li qed jitkompla. Umbat diġa eh, ħriġna rapport fuq il-MFF li mis. forsi nista najdilkom xini għal vizjoni tijaj l-xol tal-MSP kienet eh, eh, importanti ħafna għal-membri kollha. Dawn huma Malti stakeholders, eh, il-komunità ta' riċerka, partit interessati, il komunità ta' reġuni, il-libliet, hemm stakeholders differenti li ġejn qed jiġu flimkien jinġabru flimkien u naħseb li l-olvaru miżġew ta' hawnhekk u dawn in-nies kollha qegħdin kollha flimkien fl-istess kamra u jħossu obbligati jiddiskutu jisibu soluzzjoni komuni. U jina nħoss illi dan huwa proċess interessanti, importanti, u feta ħafna possibilitajiet eh, biex bekni nitalmu minn xulxin u naħdmu fuq soluzzjoni konġunti. U eh, issa nishti namel prezentazzjoni tal-ħidma attuali. kif diġa semmejt dawn ma rakkomandazzjonijiet preliminari <coughs> għax il-kalendarju tal-MSP se adottaw eh, il-rakkomandazzjoni tagħhom eh, għal reflection paper f'Ottubru u attualment qed nippreżentaw hawnhekk eh, work in progress. Hemm ħames kapitoli u nistgħu nippreżentaw il-ħames kapitoli li nistgħu naqsmu flimkien tliet membri. Nibda bl-ewwel kapitolu li jirrigwarda il-vizjoni tagħna. U qabel ma nitkellem fuq wieħed mill-elementi importanti għal l-istrateġija eh, tal-Europa Sostenibli 2030, nista' nitkellem anki fuq l-elementi ewlenin ta' dan il-kapitlu. Punt importanti hawnhekk huwa illi minnaħ waħda aħna nista' niddiskutu kif nistgħu niżguraw illi l-Aġenda 2030 u l-SDGs jisiru għafas għal narrativa konġunta Ewropea u dibattitu fuq il-futur tal-Europa. U rridu anki nużaw dan il-qafas biex ikonna narrativa pozittiva biex nurru li dinant opportunità biex nitrasformaw il soċjetà tagħna u fl-istess ħin nishtiqo anki nesprimu u niżguraw illi kulħadd jifem kemm urġenti li naġixxu. Allura hawnhekk qed nippruvaw identifikaw xi sfidi Eh, li naraw għall unjoni Ewropea u nixtiequ nikkontestwalizzaw l-SDGs f'kontest Ewropew. Kif għadkom kif għadtulkom hemm diġà tendenza li nikkonsidraw l-SDGs bħala MDGs plus, però mhijiex fil-fatt aġenda għal pajjiżi li qed jiżviluppaw, ma aġenda anke għalina. U għal din ir-raġuni eh, nixtiequ nikkontestwalizzaw is-sinifikat ta' dawn l-SDGs għall-Unjoni Ewropea. <coughs> bat nistaw ħarsu lejn l-sfidi li identifikajna. Tistaw taraw da fil-rapport tagħna la darba jkun lest, però hemm sens li rridu naqblu x'inhu ma l-sfidi attwali kif iridu natu priorità lil ħidma tagħna fuq l estiċis U ma tidentifikajna xi prinċipi ewlenin l-ebda waħda minnhom hija muwa ġdid, irridu li għall-Europa u koll, Wieħed li huwa interessanti ħafna huwa il-prinċipju li ma nħallu l-ħadd lura. Dan huwa importanti ħafna għalina fil-kuntest Ewropew mhux biss tal-azzjoni esterna u fil-kooperazzjoni għall-iżvilupp. Imma rridu nippruvaw nikkontestualizzaw il-prinċipju xi fisser għall politika interna tagħna fl-Unjoni Ewropea. Prinċipju ieħor ewlieni illi simna li huwa importanti u koll li jkollna rabta aktar qawwija bejn id-diskors tal-SDG u dak tal-drittijiet tal-bniedem. Huma paralleli però m'għandhomx rabta diretta. <clears throat> il-moviment ta' drittijiet tal-bniedem mhuwiex involut fil-diskors tal-SDG. Allora kif nistgħu niżguraw li d-diskors tal tal-SDG kollu approċċ iktar qawwi minnaħa mill-puntu di vista ta' drittijiet tal-bnedem. Prinċipju Prinċipju ieħor huwa koerenza politika għall żvilupp sostenibbli. <coughs> u dan dan nfissru l-governanza, l-kollegi se jitkellmu fuq da, u naraw illi dan din hija sfida kbira biex nizgoraw li kunem koerenza politika għall iżvilupp sostenibli. Umbat, l-element ewlini ta' dan l ewwel kapitolu illi hija il-fat illi għanna bżon ta' strategija għal Europa sostenibli biex insaħħu l-istrateġija għal 2030 u għanna bżon ta' strateġija ta' implementazzjoni illi għandha tkun strateġija ġenerali għall-Unjoni Ewropea u anki id-definejna xi elementi eh, ewlenin tal-istrateġija. Għandha tkun vizjonarja u għandha tkun element ta' trasformazzjoni għanda jkolla riżultati għandu jkolla kalendari banijiet ta' żmien qasir, medju u ta' twil, għandha tmur li lemm il-ċikli politiċi tal-ħames snin, għandha tkun ibbażata fuq analiżi profonda fuq il-politika, programmi, azzjonijiet li tieħdu fuq il-livelli kollha, Ewropej, nazzjonali u lokali, L-istrateġija għandha tmur li lem il-ċiklu politiku ta' ħames snin. U għandha tkun strateġija ta' żmien twil, għandha eh, tħares lejn ir-rabtiet li hemm bejn dimensjonijiet eh, ambientali, soċjali, ekonomiċi, ecc. Għandha mod koerenti għandha tkun preċiża fil- strumenti u mekanizmi ta' monitoraġġ biex inkunu nistgħu nagħmlu monitoraċ kwalitattiv u kwantitattiv. <coughs> Għanda wkoll tara fil hemm bżonn illi ikun hemm trasformazzjoni tal-modelli ekonomiċi u soċjali u l-bżonn li jkun hemm bidla fil-modell għandu tiżgura anki bottom up u għanda toħloq anki pjattaforma permanenti u aħna u anki li jkun hemm evalwazzjoni tal-MSP u kif nistgħu nużawha dina u trasformawha fil- ħaġa permanenti biex takkumpanja l-proċess kollu musa l 2030 U issa nistgħu ngħaddu għal kapitolu numru 2. Grazzi Patrizja. U biex ikollna din l-istrateġija għal-Europa Sostenibli 2030, aħna għanna bżon ta' leadership qawwija u irrid ikollna anki approach fuq il-governance. Jiena nixtieq nifoka għal daqstant dak li hemm fl ta' rapport fuq l-istennija li aħna qed nesprimu, speċjalment lejn il-Kummissjoni Ewropea, lejn il-Parlament u lejn il-Kunsill, imma minnaħat tal kommissjoni li proponu li fil-Kummissjoni <coughs> illi kunem tim illi jaħdem mal-kummissarji kollha u għandu kunem persuna responsabli għal mainstreaming tal-programmi kollha ta' politika u tal-ftejmiet internazjonali bi strumenti orizzontali. U dana se kollu kol fih koordinazzjoni għawija fis-servizzi kollha tal-Kummissjoni U irridu najdu kol lilli. l-esperienza forsi mux tal- sottogruppi kollha imma ta' dawk li huma tematiċi li jaħdmu taħdin il-pjattaforma juru passi pożittivi fuq ir-rabtiet mhux biss bejn is-servizzi u l-stakeholders imma aħna rridu najdu koll li fis-servizzi kollha ikun hemm anki preparazzjoni għal biex ikun hemm koerenza akbar biex ikonna impatt aħjar. Aħna nemnu li l-President tal-Kummissjoni għandu jagħmel l-evalwazzjoni tal-proċess u jatina idea tal-azzjoni e, lejn l-SDGs fl-Istat tal-Unjoni li għamel huwa qudiem il-Parlament u għandu jagħti anki rapporti regolari lil eh, kunsil tal-Affarijiet Ġenerali. Din hija stennija għawija li aħna nesprimu, aħna ma jistax ikonna stat tal-Unjoni minar stqarrija illi tirigwarda il-progress illi qed isir u l-passi li imiss fil-SDGs. Fuq il-Parlament Ewropew bħala koleġislatur jider li dan huwa sens komuni, imma hemm stennija kbira minnaħat tal-Parlament biex jiżgura illi l-SDGs ikunu mainstreamed b'mod koerenti fil-dossier fil eh, kollha, fil-kumitati kollha. U eh, jinteressana nistaqsu kif il-Parlament si organizza ruħu biex ikun hemm cross-fertilizzazzjoni tal-ħidma illi isseħ fil-kumitati, għax ħafna drabi eh, il-kumitati jaħdmu bħala silos. Eh, eh L-istess ħaġa fl-intraprizi kbar, anki fil- kummissjoni fejn hemm il-koerenza u l-cross-fertilizzazzjoni bejn il-komitati, gruppi ta' ħidma, eccetera. U anki hemm stennija naturalment u li ħaġa importanti, forsi l-iktar waħda importanti, il l-partijiet interessati huma importanti ħafna u ma jorbtu ħafna fuq il-membri tal-parlament biex ikollhom rol qawwi politiku biex ikunu jistaw eh, jaddu l-messaġġ l-kostituenzi tagħhom u jistgħu jappoġġaw il-lokalizzazzjoni tal-SDGs. Xi fisser da fil-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini <clears throat> tal-intraprizi u ta' eh, operaturi oħrajn fis-soċjetà. Aħna norbtu kol fuq l-impatt kbir minnaħa tal-Parlament lejn il-Kummissjoni biex jagħti opportunitajiet ta' finanzi u inċentivi oħra għal-bini ta' kapacità rikonoxi hemm em eh, talim reċiproku biex nersqu lejn il libliet u l-pajjiżi biex nimplementaw l-SDGs fuq dawn il-livelli. Mhux se nidħol iktar fil-font eh, fuq dak li huwa għal kontenut tal-kapitolu 2 u naddi l mikrofon għal kollega li se jitkellem fuq il-kapitolu numru 3. Grazie. Hawnhekk fil kapitulu 3 nistgħu naraw kif nistgħu naraw il-toolbox tal-Unjoni Ewropea naraw f'ħames passi. L-ewwel net e, hija e, l-ewwel pass huwa l-impostazzjoni ta' priorità politika huwa importanti illi l-iżvilupp ikun fil-politika, il-qalba tal-politika fil-istituzzjonijiet kollha. U bla dubju naraw eh, guidelines politiċi ta' ħames snin importanti illi għandhom ikunu eh, ma immarkati bil-izvilup sostenibli. U danu anki mod biex nindirizzaw eh, challenge partikolari fuq l istrategija 2030 u, u l-implementazzjoni tal-SDGs. Eh, guidelines politiċi kollha huma bbażati fuq da eh, f'dan il-kuntest u wkoll importanti li niżguraw illi l-operaturi kollha ikunu konxi biżejjed. Allora dan riguarda anki il-fatt il il-kuxjenzi għandan għajmuħom tal-politiċi kollha. Bat it tini passu huwa il-policy making il-għanijiet u l-prinċipi ta' svilup sostenibli għandhom ikunu integrati eh, bisħieħ fil-proċess kollu ta' politika u dan jista' jiġi żgurat billi ikonna eh, billi intejbu l-agenda ta' regolamentazzjoni aħjar u mhux niżguraw biss l-leġizzazzjoni più effiċenti ma anki koerenti. Eh, u dana jista' jsir billi nistaw nintroduċu sustainability first principle u E, e, illi konna dan l-approċ fil-leġislazzjoni kollha. Fit-tielet pass illi hija ċiklu ta' koordinazzjoni tal-policy hawnhekk se nista' nħares lejk slide separata, però hawnhekk qed nintroduċi ċiklu ta' koordinazzjoni ġdid eh, ta' Europa Sostenibli di finanza, anke hawnhekk hemm slide separata li tirigwarda l-finanza u l-inċentivi finanzjari, mhux biss li natu il-finanċa manki il-riforma fiskali u mat l wahda waħda fuq il-monitoraġġ l-accountability u il-revizjoni illi konna follow-up robust, trasparenti għall-implementazzjoni tal-għaniet ta' svilupp sostenibli. U dana se jitlob li konna għafas ta' indikaturi u dajta statistika u sistema li se tiżgura l-accountability tal-partit kol interessanti. Nitlob skuza ta' din il-slide li għadha xejn eh, miktub zaħir, dina hija <coughs> il-siklu ta' koordinazzjoni għall-Europa sostenibli illi għandha tkun fil-strategija uh, overarching 20-30 eh, ġenerali, li hija l-istrateġija ġenerali tal-politika kollha. U dana Eh, se jinkludu kemm il-politika eżistenti iċiklu ċiklu eh, eh, ta' semestru Ewropew, per eżempju, il-governanza ekonomika li għandha tkun iktar sostenibli, u anki ċiklu ġdid ta' sostenibilità li nistaw naraw fuq il-xelluk. Dawn it-tnejn u dawn iż-żewġ attivitajiet huma integrati, allineati, imma banaloġija tal-Annual Growth Survey, survey illi illi inkludi fihom anki pjanijiet ta' żvilupp sostenibbli fuq l-livell tal-Unjoni Ewropea li mbagħad se waslu għal għal riportaru reviżjoni tal-pjantazzjoni ta' sostenibilità nazzjonali dana fis ċiklu ta' 4-5 snin billi jinforma il-semestru Ewropew illi bekk jisir iktar sostenibli bil-informazzjoni li rċevi minn dan iċ-ċifru ġdid imma anki għaliex se jkollu anki ġofih sustainability check. Verifika ta' sostenibilità, finanza u monitoraġġ. Hawnhekk huwa biex nizguraw illi il-Parlament ikollu rwol biex il-finanza tkun iktar sostenibli kemm minn naħa ta' riforma fiskali, imma din aspetta stati membri iktar minn tal-Unjoni Ewropea, però anki għal spiża għal nefqa pubblika sostenibli imma anki billi neħu l-attenzjoni lejn minn finanzi privati lejn prassis finanzjarja iktar sostenibli <coughs> il-parlament hawnhekk huwa bħala koleġislatur, però anki bħala skrutinizzatur parlamentari. U fuq il-lemin naraw din slide illi qed eh, titlob li kunem sistema ta' monitoraġġ fil di kollha illi mhux biss tkun kwantitativa ma anki kwalitativa illi tiġi introdotta hawnhekk. Naħseb li din nistgħu naqsmu naqbżuha għax diġà rajnija minnaħa ta' kollegi, allora naddu issa għal raba kapitolu. E il kontribuzjoni fih anki e, kapitolu fuq proposti reali ta' politiku, għax kena dibattitu fuq il-governanza u strutturi neċessari ta' governanza u kellna dibattitu fuq il-kaxa tal-odda tal-Unjoni Ewropea. U rajna li huwa importanti u neċessarju illi innatu għom iktar konkretezza un nuru anki naħsbu kif għandu jkun dan l-approċ integrat u allura f'dawn il-proposti ta' policy nishtiqu enfatizzaw illi is-sostenibilità għanda tiġi riflessa fil-agenda politika fl-SDGs u fil inizjativi kollha għax e allura l-proposta pol ta' policy miex eżawstiva e, u identifikajnijom bħala clusters ta' politika, ma mux bħala setturi, mux bħala aree ta', policy, imma li nidefinixi clusters iktar u wisajn għabbażi ta' d-identifikazzjoniet li rajna. Dawn huma eżempi, imma nifmu u kol il stati membri ħadu approċċi simili anki huma fil- fil-politika ta' żvilupp tagħhom billi identifikaw clusters iktar wisajn u rew illi f'dawn il-clusters it-tlet dimensjonijiet eh, jistaw jiġu koperti b'mod iktar integrat. Minix nidħol fid-dettal se ngħidilkom eh, li huma il-ħames clusters ta' policy li aħna identifikajna u dawna għabbażi tal-sfidi li analizzajla. Hemm cluster politiku eh, illi jibbażaruħu fuq il-produzzjoni u konsum sostenibli illi rigwarda anki l-ekonomija ċirkolari ma mux, mux esklusivament u ma tanna cluster illi jisem eh, eh, partecipazzjoni parteċipazzjoni illi ninvestu fin nis u l inklużjoni soċjali dan u cluster soċjali u mbagħad għandna l-enerġija u l-klima, ovvjament, anki dan marbut mal ma oqsma oħra ta' policy li għandhom implikazzjonijiet uh, robusti, u bat raba waħda fuq il-produzzjoni tal-ikel eh, tal-agrikoltura u l-użu tal-art, u dan huwa sistema aktar wiesa eh, Eh, li inkludi anki importazzjonijiet u esportazzjoni tal-ikel u proċessar tal-ikel u laħar wieħed il-politika ta' koezjoni. U dawn huma l-ħames clusters li identifikajna u emmek em anki eżempi ta' rakkomandazzjoni ta' policy biex juru kif dawn il-clusters jistaw kunu dejjem iktar affaċati u integrati biex ikonna dan l-approċ, mux se nidħol fiktar dettal, imma sempliciment biex natikom eh, vizjoni ġenerali tal-metodologija li użajna. Thank you. And then for uh, chapter. Umbat il-kapitlu numru 5. Għawnek <coughs> nishti nibda ma dak nibda b'dak li għalet Patrizja wara sitt xhur ta' xogħol pjuttost intensiv. Aħna rrexxinna nipproduċu u jekk nista' nirrakkomanda għal dawk li għandkom daqsxejn ħin ekstra eh, fil-vakanzi, hemm 260 paġna li ġibnihom flimkien fuq dak li għandu xaqsam mal kontribuzzjonijiet tal-membri, analiżi, estennijiet, rakkomandazzjonijiet li eh, bdnejna. Hija eh, dokument rik ħafna. Maħniex kollha fuq l-istess paġna, aħna għanna fazi differenti, hemm trade-offs differenti li rridu niċċaraw, ninnegozjaw. Imma huwa ċar illi dak li aħna ma stajniex li aħna stajna nġibu fl li l-hemm it-tensjoniet li għadhom jeżistu l-impenn biex nixbdu fl-istess direzzjoni eh, hija ħafna aktar qawwija llum. U aħna llum għandna rwol ta' valur miżjud x'naqdu <clears throat> anki li lemmi l-2019 biex niżguraw illi l-rikkezza ta' esperjenza u għabazi ta' ta' esperjenza tagħna jista' iwassal għal strateġija fl-Unjoni Ewropea kollha fuq l-SDGs u biex nejnu f'dan l-eżerċizzju diffiċili ħafna fuq il-koerenza politika blan illi ikonna iktar impatt. U allura, jekk permettuli, <clears throat> aħna irnexina naħdmu fil-qrib ħafna mas segretarju ġenerali tal-Kummissjoni fuq dak li għandu xjaqsam ma' tfassil tal-iskema ta' premju ta' sostenibilità Ewropea b'kategoriji differenti <clears throat> hemm skadenzi għal eh, soċjetà ċivili, ibliet biex jibatu l-kandidati tagħhom sa' settembru u l-ewwel ċelebrazzjoni fil-rebbija tal-2019 u dan se jkun moment illi fih il-membri tal-istituzzjonijiet Ewropej tal-soċjetà ċivili, il-membri tal-pjattaforma jkunu jistaw <clears throat> jaqsmu l-apprezzament għal persuni għal nis li aġixxu eh, fl-Europa u li lemminna li eh, edin jaħdmu fuq l-SDGs u jitraduċuhom f'soluzzjonijiet prattiċi. Irridu niżguraw illi l-SDGs ma jsirux niċċa għal Brussella, New York jew għal kapitali oħra. U importanti li l-SDGs ikunu kullimkien u illi qed jiddiġà jiġu materializzati bil-sforzi kollha tal-irġiel nisaw ta' soċjetà ċivili. U l-aħħar, u mhux inqas, aħna qegħdin anki nsemmaw Il-leħen tana fil-proposta li nkomplu namlu l-sforz biex nkomplu l-pjattaforma, raġunijiet li semmejt, u mannix, ma kellix hiex niddiskutu kienet mistoqsija li għajem eh, Franz Timmermans fil-mistoqsija tiegħu lejn il-pjattaforma xinu ma l-miżuri li l-stakeholders qed jimponu biex l-SDGs biex il-proċess ta' deċiż ikun iktar parteċipat u inklużiv minnaħa ta' ċittadini. U jiena rakkomanda fil-proposti kollha li inġabru f'dan id-dokument nittama li nkunu nistgħu nitkellmu fuq wara il-laqa tal-pjattaforma f'Ottubru u anki fl-2019. Imma din hija l mistoqsija importanti kemm dawn l-SDGs ifissru xinu għal messaċ li għatu li ċittadini, konsumaturi, li rġilu nisa li jaħdmu fl-autoritajiet pubbliċi jew anki fis-settur privat. U din hija sforz komuni għal kulħadd. Hemm <clears throat> proposta għal sena Ewropea dedikata għall SDGs jew fl-2022 jew fl-2027 Eh, għad raġuni sempliċi. Kif nistaw aħna nassoċjaw il-65 sena jew 70 sena tal-proġett Ewropew b'messaġġ importanti li s-sostenibilità hija pilastru ta' pedament tal-prosperità u tal tmexija tal-Ewropa fid-dinja. Grazie ħafna. Thank you very much. Will you be working for a short time? Grazzi ħafna. Nafu li hemm proposti konkreti f'dan ir-rigward u naf li il-kollegi se jkollhom mistoqsijiet dwar dan. Il-kellim li miss is-Sur Marcel Hag. Direttur għal koordinazzjoni tal-politika tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea. Et nifhem li smajt li kien hemm talba l-koordinazzjoni naħseb il-membri jistgħu jisiru jafu aktar dwar x'qed jiġi pjanat mill-President tal-Kummissjoni kif id-dokumenta riflessjoni meta se jasal għanna x'forma se jkollu se jkonna u koll dan id-dokument s summit li se jsir fir rumanija xaġa li ma diskutajni sa issa fil-Parlament bek nitu pieċi bil-preżenza tiegħek. Nadilek il-kelma. Grazzi ħafna tal-li tajtni l-opportunità biex namelek. Żvilupp sostenibbli huwa wkoll jsib postu fit-trattati Ewropew u parti fil-fatt mill-proġett Ewropew. L-Unjoni Ewropea sa issa kienet fuq quddiem fl-iżvilupp sostenibbli. Din il-Kummissjoni hija impenjata ferm biex taċċerta li dana jibqa' l-każ. L-Unjoni Ewropea tkompli tmexxi fuq is-sostenibilità fuq il-livell globali din il-Kummissjoni qed taħdem fuq l-implementazzjoni tal-Aġenda tal-2030 seba xejriet tazzjoni, seba verajat. L-ewwel kellna dokument il-komunikazzjoni tal-2016, dokument li kien ippreżentat u diskuss ukoll f'dan il-forum. Fil-komunikazzjoni l-Kummissjoni resqet l-approċċ strateġiku tagħha li konsisti l-ewwel illi naraw li l-SDGs jisiru xejra dominanti fil-qafas tal-politika u anke fil-prioritajt tal-Kummissjoni qegħdin nużaw ukoll ir-rifit biex bekk aħna wkoll nagħmlu segwitu għal Il-proposta ta' dan l-aħħar tal-Kummissjoni għal MFF di miss u kol edin jinkludu il-sostenibilita skont Agenda 2030. It-tieni. Għanna riflessjoni fuq l-iżvilupp ta' viżjoni fuq żmien itwal u nifukaw fuq il-politiki settorjali wara l-2020. Il-Kummissjoni qiegħda tagħmel hekk permezz ta' dokument ta' riflessjoni <coughs> illi intom diġà referejtu għalih fejn naraw illi l-MSP qegħdin iħejju wkoll il-kontribuzzjoni tagħhom kif fil-fatt għadna kif smajna. Id-dokument ta' riflessjoni għandu lan illi joffri viżjoni politika tiġbek bekk noħolqu diskussjoni u riflessjoni bħala parti mid-diskussjoni usa dwar il-ġejjini tal-Ewropa. Jiġifieri din hija parti mir-riflessjoni li l-Kummissjoni ta' Juncker fit tejjiet għal elezzjonijiet Ewropej tal-2019 u lil minn hekk u l-għan ukoll huwa illi ninformaw il-Kummissjoni li jmiss meta hija tibda taħdem fl-aħħar tas-sena d-dila. Ovvjament il kummissjoni wkoll tiddependi fuq il-kollaborazzjoni mal-Parlament Ewropew biex hija wkoll tagħti il kontribut tagħha għal dan ix-xogħol. Nistennew li dokument ta' riflessjoni jiġi adottat fl-aħħar tas-sena biex bekk ikonna biżejjed żmien biex ikonna riflessjoni u jkollna wkoll diskussjoni biex imbagħad kollox ikun parti mill-proċess li iwassal għall elezzjonijiet li jmiss f'Mejju 2019. Minħabba li l-Kummissjoni hija konvinta li l-kisba tal-SDGs hija responsabilità konġunta u teħtieġ bidla fil- mod kif nasbu mhux biss mill-awtoritajiet pubbliċi iżda kif partit interessati, il-Kummissjoni allura nidiet l-MSP biex bekk ikun hemm lajnuna l-implementazzjoni tal-SDGs. 30 membru ġew maħtura għal pjattaforma u jirrappreżentaw numru ta' partijiet interessati, NGOs, is-soċjetà ċivili, kumpaniji, kif ukoll membri mill-Akademja u anki għandna id-dimensjoni interna sterna tiġi inkluża fl-SDGs. Bħalissa, il-ħidma l-enija tal-pjattaforma tiffoka fuq il-kontribuzzjoni għal dokumenta riflessjoni kif għadna kif smajna. Ir-rabazzjoni. Din il-ferra tiffoka fuq il-monitoraċ u reportaċ Għal-Komissjoni il-monitoraġġ tal-Aġenda 2030 huwa komponent ewlieni tal-ħidma tagħna biex niksbu l-SDGs. Aħna napoġġaw monitoraġġ b'saħħtu u proċess ta' reviżjoni biex bekk nkunu nistgħu nqisu s-sitwazzjoni u bekk naġġustaw ukoll l-approċċ tagħna skont il-bżonn. F'dan il-gwart, il-Kummissjoni tappoġġa l ħidma tal-Forum tal livell Oli, pjattaforma politika għal reviżjoni tal-Aġenda u anki l-SDGs fuq livell dinji. Fuq livell tal-Unjoni Ewropea, konna kontribuzzjoni wkoll billi konna reviżjoni tal-progress lejn fir-daw tal-SDGs iżda f'kuntest Ewropew. Bekk konna rapportaġġ regolari dwar l-implementazzjoni tal-Aġenda 2030 f'kuntest Ewropew bħala parti mill-ħidma tal-HLPF. L-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri se jkollhom rapport ta' sintesi konġunt dwar il-konsensus għall iżvilupp inkluż ikun imbagħad l-impatt tad direzzjonijiet tagħhom fl-appoġġ tal-Aġenda tal-2030 fil-pajjiżiet li żviluppaw li tkun kontribuzzjoni għal rapportaġġ tal-Unjoni Ewropea għal HLPF meta ikonna il-mandat ta' erba snin sa' mill-2019. Fl-2019 ukoll l-eżerċizzju tad dokument ta' riflessjoni u diskussjonijiet li jsegwu id-dokument ta' riflessjoni jiffurmaw bażi importanti għar rapportaġġ tal-Unjoni Ewropea New York. Il-Kummissjoni wkoll u sa mill-sena l-oħra toffri rapport annwali dwar il-progress fl-implementazzjoni tal-Aġenda 2030 bbażi ta' qafas ta' indikaturi ta' referenza li l-Eurostat ħejjew u l-Eurostat se jirrapporta dwar dan. Il-ħames azzjoni. Il-Premju ta' Sostenibilità Ewropew illi ġie msemmi wkoll mill-membri tal-pjattaforma Aħna ħabbarna dan il-premju fl-2016 f'komunikazzjoni dwar dan biex bekk aħna nuru każijiet ta' aspirazzjoni ta' inizjattivi Ewropej li qegħdin ibidlu l-SDGs globali għal soluzzjonijiet konkreti u opportunitajiet. Nidejna l-eżerċizzju ta' premju f'Ġunju kandidati interessati jistgħu jitlu fil-kompetizzjoni sal sal-14 ta' settembru. Ċertament, il-Kummissjoni prezza. jekk xi ħut mill-membri tal-Parlament illi huma wkoll forsi jistgħu jkunu jxerdu, jistgħu jxerdu il-kelma fil kostitwenzi tagħhom. Dwar bidla fil-klima, qegħdin inħejju wkoll l-istrateġija tal-gasijiet serra għal żmien twil għandna mandat ċar mill-Kunsill Ewropew ta' Marzu biex nippreżentaw din l-istrateġija sa l-ewwel tliet xhur tal-2019. Il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li tavvanza fuq dan ix-xogħol biex bekk nippreżentaw id-dokument tagħna sa Settembru ta' din is-sena. L-antiċipazzjoni ta' pubblikazzjoni ta' din l-inizjattiva, l-Kummissjoni tixtieq tibgħat messaġġ ċar lill imsieħba tagħna matul COP24 f'Katowice. L-Unjoni Ewropea qed tippjana fuq żmien twil pazzjoni <coughs> soda. Dan il-kuntest, l-istrateġija se tintegra sinerġiji ma' politiki u inizjattivi oħra b'mod partikolari l-Agenda 2030 u anki l-SDGs. Ftejjim ta' Pariġi u l-Agenda 2030 huma marbuta ma' xulxin, id-dokumenta riflessjoni u l-proposta tal-Kommissjoni għal strategija fuq żmien twila gasid serra se jiġu koordinati biex bekk ikun hemm trade-offs li jiġu trasformati f'sinerġiji fl-aħħar il-Kummissjoni qiegħda taħdem fuq id-dimensjoni esterna. L-Unjoni Ewropea hija impenjata biex tkompli tieħu f'idejha l-rwol ta' tmexxija fuq livell dinji aħna lesti illi nkomplu nsosnu r wol internazzjonali tagħna biex inkunu fuq quddiem fil-ġieda kontra il-bidla fil-klima. L-istrateġija għall politika barranija qiegħda toffri wkoll direzzjoni għall azzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea u teddifika wkoll rabtiet ċari mal-Aġenda 2013. Fl-2000 2017 kellna konsensus biex nallinjaw il-politika ta' svilupp tal Ewropea mal-aġenda politika. Fil-forum l-Unjoni Ewropea seturi illi se jkun hemm impensi għall-Aġenda 2030. U bekk nistgħu nuru t tmexxija tagħna billi nisqu l-azzjoni tal-Ewropea <coughs> kemm fuq livell internazzjonali u dak domestiku. Vella u Minisa, il-Kummissari, flimkien ma' delegazzjoniet tal-Parlament Ewropew u tal-Stati Membri, kif ukoll il-ESC se jieħdu r-rol ta' ambasċaturi. Nikkonkludi billi nisħa illi sa mill-adozzjoni tal-aġenda f'dawn it-tl-aħħar tliet snin rajna illi l-momentum tal-aġenda 2030 inżamm diversi pajizi, kumpaniji u organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili qegħdin jiffokaw fuq sostenibilità u l-budgets fl-istess waqt huwa evidenti illi hemm bżonn aktar azzjoni biex bekk niksbu dawn l-SDGs. Dawn l-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli u hemm bżonn aktar azzjonijiet li lin mill-2030 Nixtieq naċċertakom li l-Kummissjoni jampanjata ferm <coughs> biex tkompli fil-wol ta' tmexxija tal-Unjoni Ewropea dwar il-żvilupp sostenibbli kemm internament kif ukoll fl-azzjoni esterna tagħna. President, jekk tippermettili jiena nixtieq nitlob lill kollega tiegħi Gaspar Fontini minn Digi Defco biex jitkellem dwar l-azzjoni esterna. Qed ninkwita xi ftit għaliex il-membri ilhom jistennew tliet kwarti biex jisaqsu mis-soqsijiet tagħhom. Gaspar forsi jieħu paċenzja bija għaliex għandna wkoll kelliema oħra. Forsi tista' twieġeb wara l-membri għaliex għandna ħafna membri mill-Kumitat Devi preżenti. Nisimgħu l-membri l-ewwel, u mbagħad titkellem wara Gaspar tajjeb għalik għax naf li l-membri għandhom mistoqsijiet tagħhom u għandhom impenji oħra f'kumitati oħra l għand ħafna ħafna mistoqsijiet u wara mbagħad tista' tkompli jafuk ovvjament mid dibattita ta' konsensus ukoll. Tajjeb. Mela Thierry Lucas minn UNEP jekk jogħġbu. Ħames minuti jekk jogħġbok. Grazzi. Thank you, Madam Chair. Grazzi, Signora President. Fil-qosor jiena nixtieq nirringrazzakom għall-opportunità li tajtu na biex hekk aħna nkunu nistgħu natukom xi fatti f'ċifri. Aħna narfu x-xogħol li qed isir mill-istituzzjonijiet tal Ewropea, messaġġ tagħna u anki tas-Segretarju Ġenerali Guterres kellu l-messaġġ tiegħu dwar dawn l-SDGs u nafu li rridu nagħmlu iktar, ferm aktar u nieħdu azzjoni mingħajr dewmien. M'hemmx għalfejn insemmi l-urġenza li ddiskutejna u li ndiskutu ta' kuljum anki għal dak li għandu xaqsam l-Agenda 2040, pero issa edin fi krizi ta' sostenibilità issa u d-dibattitu huwa nieqes illum fi sfera pubblika u anki fuq livell tan-Unjoni Ewropea. Tafu x'inhuwa l-impatt tal-iżvilupp uh, u anki l bżon li nkunu nindirizzaw mbagħad il-situazzjoni wara. Għawnek għanna rapport tal-SDGs għandu delegazzjoni ta' Deve illi se jmorru u kol New York ġimaddila u għallura xie ċifri biex taraw kif aħna maħnix qed inkunu sostenibli. Għanna żewġ biljuni li mandomx aċċess għal servizzi sanitarji għal eh, toilets u latrini 20% tal-ilma tal-iskart minn attivitajiet tal-bnedmin qed jasal fix xmajar mingħajr tneħħija ta' tniġġis l-aħħar ċifra wkoll hija kritika fuq livell tan Ewropea. SDG 7, l-enerġija nadifa, 3 biljuni jiddependu fuq il-faham, ġargu jew skar tal-animali fost oħrajn biex ikollhom it-tisħin u biex jagħmlu jsajru l-ikel u dan qed joħloq deforestazzjoni fl-Afrika fl-2016 kena nefqa ta' 373 biljun dollaru fuq il-karburanti fossili. ċaħġa li tiġi wkoll fuq livell ta' Ewropea SDG 11 il-bliet u kol umma mikroskopju tal-faqar tagħna l-Unjoni Ewropea mhux nieqsa mid-dibattitu nafu illi fil pajzi tal-Unjoni u fil-pajjiżi tal-Vant hemm il-faqar fost it-tfal illi qed jiżdied fl-ibliet kollha tagħna. 3% ta' l-art huwa mamul mill-blieta u dana jwassal għal sa 80% tal-konsum tal-enerġija u ħafna mill-bliet tagħna jitkellmu fuq jiddependu fuq il-foresti tagħhom għal ilma tax-xorb u dana jkollhom bad impatt fuq is-saħħa taċ-ċittadini. SDG 12 it-tniġġis qed joqtol madwar 1.7 miljun eh, tifel u tifla madwar id-dinja ta' kull sena u għandna wkoll 35% eh, ta' żieda f'dan ir-rigward meta aħna nqablu mal-2015 u terz tal-ikel kollu fid-dinja jiġi moħli, eh, l-ikel moħli fl-Ewropa jista jintuża fl-Afrika u l-Amerika Latina biss, il-biodiversità fl-aħħar issa. Telf tal-art arabli huwa 35 darba aktar oli minn kollunkwa rata storika. Pal unjoni Ewropea fil-Ġermanja tlifna 75% tal-biomassa u allura qegħdin f'direzzjoni mhux sostenibbli u l-Unjoni Ewropea dejjem kienet strumentali biex ikollna dawn il-għanijiet. Però xiksibna fit-tlet snin, mux bizzejiet. Neħtiġu benchmark solidu biex namlu rapportat fuq il-kizbit tagħna. Benchmark li tikun disponibli u li jiġi komunikat għal li xaħna nemnu illi tmexxija Ewropea hija essenzjali għad-dinja kollha. Tieni, prinċipju tal-universalità huwa essenzjali semmejtu wkoll l-SDG Plus għal xiridu azzjoni politika issa Nieħu pjaċir nisma li l-Kummissjoni se ta' enfasi ċar fuq dan il-punt. U aħna fin-Nazzjonijiet Uniti wkoll sejrin nindirizzaw mod speċifiku dan il-punt. Jiena xtaq nirringrazzja lilek u s-Sinjura Autala għal xogħol tagħkom dwar eh, l-SDG Network azzjonijiet li fil-femma tagħna importanti ferm. Iċ-ċittadini kollha jridu jkunu parti minn dak il xogħol kollu għaliex l u huma l-ġejjini tagħna għall-ġenerazzjoni tal-ġejjini ċertament mhux għallu biżejjed u aħna wkoll nittu pjaċir li se jkollna dokumenta riflessjoni, però dana mhux biżejjed. Nitu pjaċir li jkollna dawn il-sħubijiet ma' istituzzjonijiet Ewropej biex kollox bat jitwettaq. Rajna progress tajjeb fuq il-livell dinji, rajna x'qed jiġri koll fil pajis ta' mar dinja u bekk nitu pjaċir navvanzaw fil-ħidma tagħna. Grazzi ħafna għal dawn iċ-ċifri. Eh, konna nitu pjaċir kieku rajnijhom ukoll għax dawn huma ċifri importanti ferm. Iva, għandna kopja però u dawn huma <coughs> ċifri illi se niddisseminaw lill kollegi tagħna. Issa għandna eh, signora Valjan li se tmexxi l-mistoqsijiet, is sessjon tal-mistoqsijiet. Iva, ċifri huma disponibbli jekk tixtiequ. Mela, kollegi, Kena il-kollegi eh, li kena din jisimaw wissa għandkom l-opportunità tresqu l-mistoqsijiet tagħkom. Is-sur Leeds l-ewwel fuq l-lista. Thank you very much. Grazzi ħafna. Jina eh, sur eh, Alan Leeds jina mill-Ġermanja, grupp SD u smajt għaw kont prezenti fil-laqat New York. Grazzi għall l-MSP Grazzi tal-li għedin tres unna għall-attenzjoni tagħna dawn l-idejat. Grazzi l-Sur Lukas ukoll għall-klim tiegħu u <coughs> grazzi għall-perċezzjoni tiegħek. U għandi mistoqsi dwar il-kummenti tal-Kummissjoni għal il-Kummissjoni qed tajt li qed niksbu dawn l-SDGs, pero aħna nafu illi għandna indikaturi strambi illi ma kinux ibbażati fuq fatturi esterni u allura il-mekkanizmi u s-sistemi ta' ramortaċ qegħdin eh, għadhom qegħdin fi proċess li għalmuna bekk huwa essenzjali illi kifet ikonna mira u għabilta illi nkunu nafu effettivament fejn insabu biex ikonna sistema ta' poċ xorta waħda jridu nipparteċipaw Zewġ punti minnħatija jew mistoqsijiet l-ewwel. Lill-grupp dwar id-dokument ta' riflessjoni kifet il-xogħla dwaddej u kif smajna Pala parlament aħna nistgħu ninteraġixxu sal-aħħar tas-sena u jiena nixtieq nara kif nistgħu nikkontribwixxu għal dawk l-erba' pilastri li semmejt. Jekk pereżempju nieħdu sitwazzjonijiet fejn membri tal-Unjoni fl-Unjoni Ewropea jippreżentaw ruhom f'termini tal-SDGs, per esempio l-Estonja u Danimarka, tkellmu dwar il-katina ta' provvista tal-tessili semmeħ dan il-punt New York. Smajna li xogħol għaddej fuq din inizjattiva, però mbagħad ma smajna xejn aktar. Domnu weħelna f'xi DGs, DG Trade, DG Growth, nafu li dawn qegħdin fuq l-istess livell u allura nixtiequ naraw każ tal-aqwa prassi ta' stati membri. Biex bekk forsi l-Olanda u l-Ġermanja wkoll għandhom ta' tat tessili biex bekk huma eh, kun jistgħu javvanzaw. Forsi tkun tista' wkoll tatuna dawn il-modelli u anki il-konsum transkonfinali namlu paragun manki ma' kontinenti oħrajn. Xi ħaġa li tkun interessanti. Grazzi ħafna tal-li semmejtu s-sena tal-iżvilupp tal-2015. X'inhi differenza bejn 22 u 2027? Din is-sena kellna falliment f'termini ta' kultura kanna l-impenta l-bliet fl-SDGs. Kanna bliet madwar id-dinja pal Heidelberg, per fil-Germania, li għandhom approċ. Pero jridu jitemmu kollu sal-2025, xabat ikun hemm bliet oħra li jridu mbagħad imexxu. Mhux biss ikmeta tar-reġuni, zdanki għanna għandna l-appoġġi tal-bliet. Huwa pass importanti ferm mish bekk eh, ikun hemm dan ir-rwol tal-ibliet dan ir-rigward. Iżda ma tagħna wkoll is-sejħa tal-Parlament Ewropew ta' sena 2022 jew sena 2021 jew qabel ikonna sena Ewropea dwar l-SDGs għaliex qed naqgħu lura kif semma s-sur Lawkas mod ċar biex bekk ikonna opportunità u nista' hawnhekk grazzi. Thank you very much, Ms. Litt. Um, now, uh, Madam Schlein. Onorevoli Schleiner. Thanks a lot, Chair, and thanks to all the speakers. Grazzi, ħafna <coughs> President, grazzi kolli l-kelima kollha. Tajjeb, <coughs> tafu. Jien għandi idejat differenti dawk li smajna mill-Kummissjoni. Naħseb il-proposta għall-MMFF il-ġdida tlifna opportunità tajba biex nużaw fil fatt l aġenda 2030 bħala qafas politiku biex nagħmlu monitoraċ fid tal ta' dak li qed iseħħ fil-linji ta' politika u fejn sejrin il-fondi. Li nsemmu l-SDGs mhux biżejjed, pereżempju, l-istrument l-ġdid NDC, NDKI skont kif tiktiba donnu irrit ifittex ukoll prioritajiet Ewropej aktar milli nindirizzaw bżonnijiet ta' żvilupp fuq żmien twil għal pajjiżi tagħna u allura li jkollna l-SDGs bħala qafas biex ovvjament nindikaw id-direzzjoni fejn nixtiequ morru bl-MFF il-ġdid u kol tkun xi ħaġa aktar tagħmel sens anke biex nuru l-impenn politiku tal-Unjoni Ewropea biex niksbu l-anijiet u l-miri sal-2030 tafu. Mux l-ewwel darba li tinsemmi dan il-punt jiena ta' ferm għax il-kol kemm aħna konna preżenti meta l-aġenda ġiet approvata fl-2015 konna pożittivi ferm dwar l-opportunità dimna iżda biex ikunu onesti illum issa għandna sitwazzjoni kompletament differenti bil-kriżi <clears throat> tal-multilateralizmu, ta' turi ikbar illi qegħdin jirtiraw mill-impenji tagħhom u allura jew l-Unjoni Ewropea se tmexxi u tmexxi bl-eżempju tal-implementazzjoni tal-għanijiet inkella jiddispjaċini ngħid illi mhux se jkollna biżejjed frida politika u lanqas riżorsi biex dawn il-miri ambizjużi nilħuhom. Donu qed ninsew ukoll l-għanijiet ġenerali tagħna tendenza li niddiversifikaw il-flus investiti lejn għanijiet fuq żmien iqsar, per eżempju il-kontrolli tal-flussi migratorji, mbagħad għandna problemi bit-tweġiba għas-sitwazzjoni għaliex aħna sa mill-bidunet labna għal strateġija waħda ġenerali għall-implementazzjoni tal-daġenda u xorta waħda maħniex qegħdin naraw din il-ħaġa li aktar koordinazzjoni fuq livell Ewropew u roadmap dettaljat għal kisba tal-SDGs kif ukoll mekanizmu ta' monitoraġġ b'saħħtu b'indikaturi illi tassew iqisu il-distanza bejn il-kisba anzi aħjar mis-sitwazzjoni u l-kisba tal-an stess biex inkejlu dan id-distak mhux biss il-progress li għamilna sa mill-bidu. L-Unjoni Ewropea għandha tavalwa wkoll l-impatt tal-linji ta' politika dwar l-SDGs, partikolarment fuq pajjiżi ta' li qed per pereżempju l-impatt tal-politika tagħna fiskali u rridu dialogu mas soċità ċivili li hija essenzjali biex naċċertaw process inklusiv u allura nilqa t-tnedija tal-MSP dwar l-SDGs biex bekk ikonna dejat emerġenti u allura dawn imbagħad ukoll jitqisu b'serjetà. Punt tal-aħħar. Ma rridx ninsema li frustrata bis-sitwazzjoni llum, però qegħdin ukoll nipparteċipaw wis b'numru żgħir hawnhekk. Intom qegħdin titkellmu dwar il-problema tas-silos, però anki hawnhekk fil-Parlament għandna bżonn aktar sforz Aħna kollegi sensittivi ferm għal kwistjoni inklusi l-President tagħna. Nafu għat fadlinna xi xhur għad dispożizzjoni tagħna biex inkunu kreattivi, biex noħolqu inizjattivi, biex noħolqu aktar kuxjenza pubblika fost il kollegi, il-kumitati l-oħra li rridu jħossu <coughs> il-responsabilità biex nimplementaw l-għanijiet. Ejja nimmaġina x'nistgħu nagħmlu f'termini ta' pereżempju nistidnuhom għal diskussjonijiet nibatu materjali dwar l-SDGs għandna grafika stupenda eh, dwar l-SDGs. Ejjew noħolqu xi ħaġa flimkien biex nibatu messaġġ ċar qabel it-tmiem tal-mandat tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna għal intervent enerġetiku. <coughs> is Jones. Um, I, I share Ellie's uh... Jena naqbel mal-kollega, laqas rikmu mura frustrazzjoni, din hija sfida kbira, pero għanna ħafna elementi kontrina, iżda din hija kwistjoni ta' kif nistaw naraw li kunem stabilta' serjetà fil-livelli kollha ta' politika Ewropea. U dan irid issir minn kulħadd. Iżda insomma, tajjeb li smajna l-prezentazzjoni tal-lum grazzi lil kallima għadna gost nisema u koll il-ħidma kollha li qed issir, unka monitoraċ li qed issir. U il-rapport nazzjonali li qed jaslunna minn numru ta' pajjiżi. U bosta wkoll sa' membri li kodom ma rapportawx sadistana se jagħmlu hekk sena d-dieħla din hija ħaġa il-qawwa. Din hija l-ewwel darba li din il-pjattaforma tal-Malti Stakeholders qed tintlaqa fil-Parlament. Għan l-ewwel darba qed tiġi rappreżentati jiena kont rapporter tal-rapport dwar l-SDG u wieħed mir-rakkomandazzjonijiet li kellna kien illi il-Parlament ikollu siġġu fuq eh, flimkien ma dawn il-Malti stakeholders. U għallulna li iva se jkollna rabtiet differenti bejnietna. Għad nieħu gost li wasalna għal-bidu ta' dan. Iżda eh, kieku ma kienx dan ma kienx se nisri kieku ma urejniex ix-xewqa tagħna li nkunu involuti. Issa dak li ntqal li niksru ċiklu politiku ta' ħames snin. Palissa qed joħdulna saħħitna ħafna mistoqsijiet eżistenzjali u mhux politiċi. Is-sena d-dieħla mhux ser ikun hawn delegazzjoni mill-parlamentana minħabba l-elezzjonijiet meta suppost l-Unjoni Ewropea se tkun qed tirrapporta dwar progress tagħha stess. Kif nistgħu niksru dan iċ-ċiklu politiku ta' ħames snin? U kif nistgħu naraw li konna nkun rappreżentati s-sena d-dieħla? Issa, il-Kumitat tar-Reġjuni semmejtu li għandna bżonn ta' qafas għal indiċi u data. U minnu li jura stat mhux jipprovdu dan, hemm bżonn inqisu modelli oħra. U dikrazzjoni li saret li l-MFF għandha l-qalba sostenibilta. Eh, sostenibilità. Jiena naħseb li l-MFF huwa xempju ċar ta' fejn m'hemmx biżejjed korenza politika. maħniex qegħdin neliminaw il-biokarburanti dannużi din huma affarijiet li rridu nindirizzaw. dan huwa eżempju ċar ta' kif dan l-effett ta' sajlo e tassew jaħdem u kif jieħu preċedenza fuq il-ħtieġa tal-konverzazzjoni orizzontali li rridu tassew eh, ikolna bejnietna Imma hemm ħafna affarijiet pożittivi, għad ħafna x'namlu jekk tassew irridu nilħu l-anijiet illi stipulajna. Grazzi l-Onorevoli Hawtala issa. Grazzi tassew. Għasab li din kienet inizjattiva eccellenti fl-organizzazzjoni ta' din eh, ta' din il-laqa. Maħniċ għadin bizzejiet għawnek imma aħna jistaridu niddeċidu deċidu kif ser inħarsu lejn l-implementazzjoni tal-Aġenda 2030. Minn meta ġie id-Deputat Segretarju Ġenerali tal-ġusma u dawnek fi Brussel rajna li dan il-Parlament huwa tassew importanti ħafna u rridu naraw li l-azzjoni tiegħu l-azzjoni tal-Parlament issir kif suppost u qed jiġi diskuss kif jistaw jiġi implementati dawn dawn kollu u li ma komplux naħdmu kif dejjem għamilna sissa irridu naqdu s silos l-aktar u mhux u fuq kollox fl-MFF. Nemmen illi il-mekanizmu l-aktar qed jiġi diskuss eh, bejn il-Presidenti miegħi wkoll u oħrajn li ħadu inizjattiva hija din ir-rabta ta' bejn l-implementazzjoni tal-ħidma li diġa tissir fis-semestru Ewropew. Dan ifisser il dan huwa sforz konġunt l-ebda settur huwa esklus minn din il-ħidma. Iżda uħud iridu jerfgħu responsabbiltà tagħha u naħseb li l-modell iktar realistiku huwa il-Kumitat tal-Ambjent u Kumitat tal-Iżvilupp tal ambjent u l tal ambjent u kumitat tal iżvilupp ikomplu jieħdu dan l-irwol koordinat. Hija xi ħaġa pożittiva wkoll illi ikunem il-forum politiku tal-livell li u naraw kif dan jista' jaħdem fil-prattika. mistoqsija l-importanti hija kif nistgħu naraw illi aħna nkunu koerenti fl-implementazzjoni esterna u interna dawn id-dimensjonijiet ħafna drabi eh, imbeduhom minn xulxin. U din hija forsi diskussjoni li tista' titkellem dwar il kummissjoni meta tirrapporta dwar f'dan il-forum fuq din id-dimensjoni. Dan huwa minnu tama li forsi ftemna ħażin li fimt ħażin għaliex irid ikun hemm implementazzjoni esterna u interna li ssir b'mod konġunt fil-ħarifa li jmiss forsi jkun tajjeb li dan il-Parlament jorganizza diskussjoni mal-Parlamenti Nazzjonali għaliex jista' jkun hemm diġà xempji ta' prassi tajba. Pereżempju, il-Parlament Ġermaniż diġà organizza l-ħidma tiegħu forsi nistgħu norganizzaw bejn bejnietna bejn il-kumitati konna laqa konġunta. Mem l-ebda dubju li din hija sfida urġenti. Grazzi l-Onorevoli Heise Kambjek Kjoċbok. Grazzi tassew, Signora President. <coughs> Jena ser nitkellem bl-Olandis biex nikkolabora mal-interpreti. Aħna irridu naħdmu sabiex nilħu l-għanijiet tal-iżvilupp sostenibbli. Iżda, jekk nħarsu lejn l-Olanda, per eżempju, mhux qed tilħa serje ta' għanijiet tal jiet nitkellmu ħafna iktar fuq il-faqar, eh, ħafna inqas fuq l-enerġija li tiġġedded, ftit jekk xejn agrikoltura bioloġika. U infatti, l-Olanda l-Unjoni Ewropea mhux qed jagħmlu biżejjed biex indirizzaw dawn il-problemi kollha. Illum, Nixtieq li nifokaw fuq l-SDG 12 fuq il-konsum sostenibli li ngħaddu lejn aktar ekonomija ċirkolari se ta' mhux bizzejiet Anke per eżempju l-stil ta' ħajja li ngħixu u li kelli nikkonsmaw bħal laħam u il-ħut li huwa diżastruż għall pjaneta tagħna apparti li jissofru l-annimali Iżda għanna affarijiet oħra u kol serji bħal antibiotiċi li jispiċċaw fl-ambjent tagħna. 70% tal-ilma ħelu għet jiġi użat għal għat-tfal. Għal jiġi użat biex jgħal għall l trabbija tal-annimali. U il-trobbi tal-animali hija responsabbli għal 30% tal-gassi ta' effett serra. Kieku nittimaw 10 miljon 10,000 ruħ faċilment. Iżda rridu waqfu l-iskart <coughs> u nibdlu il-mod li bih nikkun smaw li kelm. li naddu mill-laħam għal aktar ħaxix. Rridu naraw l-Kommissjoni x'baħsibha tagħmel biex tippromovi dan iktar. Per eżempju, kif ser nilħu l-SDG numru 12 bil-pakki il-ġdida, per eżempju, il-Kummissjoni qed tkompli tistimula il trabbija tal-annimali. U li dan qed jikkomplika wkoll il-fat li aħna ma nistgħux nilħqu l-SDG numru 6 għandna l-fosfati li qegħdin jikkontaminaw l-art. U l-politika Ewropea li tistimula s-sajt eċċessiv. Anzi, din qed tiġi legalizzata. Biżejjed wieħed iħares lejn il-pjanijiet għal baħar Baltiku l-Baħar tat Tramuntana. Għalhekk Mod konkret, x'ser tagħmel kummissjoni sabiex tindirizza l-impatt ta' dan ta' trabbja tal-annimali u ta' tas sajt u biex nilħu SDG numru 12. Grazzi. Signora McCavan, jek joġbok, dak mistoqsija. Jena xtaqt. <coughs> Namel xo mistoqsijiet l-Kommissjoni. Issa, fuq x'ser tippreżenta l-Kummissjoni fil 2019 tajab li nkunu ċari dwar x-beħsieba tagħmel il-Kummissjoni għal dan il-forum aħna qegħdin nassumu illi ser jaqdu l-aspetti esterni u interni. Uħut mill-mistednin tagħna mill-UNEP qalu illi biex ikun hemm monitoraġġ tal-implementazzjoni tal-SDGs trid ikun hemm xi forma ta' benchmarks nafxek li il-Kummissjoni zviluppaċ dawn il-benchmarks seb għal li maġġoranza tal-Stati membri sastana d li jkunu diġa għamlu il-reviżjoni volontarja nazzjonali. Il-Kummissjoni għalhekk ser tħares lejhom ser tqabbilhom ser tagħmel suġġerimenti ser ta' timbuttatura lill istati membri biex il-Kummissjoni ma tkunx biss Issa kaxxa tal-posta fejn nitfaw l-informazzjoni kollha li għandna. Tajjeb jekk eh, nistimulaw l-affarijiet dan huwa importanti ferm. L-dinja qed ħares lejn l-Unjoni Ewropea anke l-istituzzjonijiet tal-ġnus maquda qegħdin iħarsu lejna biex aħna nkomplu nagħtu din l-imbottatura. <coughs> Gaspar Fontini minn u wkoll għandu jitkellem u forsi wieġeb xi mistoqsijiet, iżda ma nafx kif tiġdu torganizzaw toġibi bejnietkom. Is-Segretar Ġenerali qed jikkordina t tweġibiet tal-input tal-Unjoni Ewropea għall-Ulmis iżda nibdew bis-Sur Gaspar Fontini l-ewwel. Imbagħad is-Sur Ħag. Grazzi, grazzi President. Fil-qosor, ser kelmtejn dwar l-aspett estern li huwa parti mir rapportiva naqblu. Kif tafu, l-azzjoni prinċipali fl-implementazzjoni tal-parti esterna kienet il-negozjati u l-konsens tana għall-iżvilupp u li huwa l-qafas prinċipali għall-politika tal-iżvilupp tagħna li tkopri l-Unjoni Ewropea u l istati Membri tagħha fil-kapaċitajiet nazzjonali tagħhom u fejn hemm bilu wkoll mal-Parlament. Aħna qegħdin naħdmu biex inkomplu nimplementaw dan u biex indaħluh fil-programmazzjoni tagħna, fil-rapporti tagħna, fil-qafas riżultati, fil fejmiet internazzjonali bħal dawk li jieħdu post kotonu qegħdin nħejju wkoll rapport kif dan qed nimplementaw se jkollna anke ir-rapport ta' sintesi konġunta dan huwa rapport illi jrid jispjega kif l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha flimkien jappoġġaw u jgħinu l-pajjiżi qed jiżviluppaw fl-implementazzjoni ta' l-aġenda fil-implementazzjoni tal-konsensus Ewropew u dan se nagħmlu ħabbażi tal-informazzjoni kollha disponibbli nirrapportaw fuq l-ODA il-finanzjament tal-iżvilupp, l-ICD, riżultati u informazzjoni addizzjonali li se nitolbu mill-istati membri. Dan huwa rapport komuni mal-istati membri u dan jista' jkollu impatt fuq kif aħna se nkunu qegħdin nivvotaw b'mod iktar unifikat. Tal-inqas fuq il-parti esterna għax aħna se nkunu qegħdin nirrapportaw flimkien fuq l-SDGs u l-implementazzjoni ta' dan il-konsens. Dan ser jippermetti li jagħti idea ta' kif aħna nistgħu dan indaħluh fir-reviżjoni nazzjonali jisim li sa' membri din għalhekk se tkun il-bażi ta' azzjoni konġunta biex anke nirrapportaw laqs il-parti esterna nixtieq ngħid ukoll. Fuq il-PCD, il-koerenza politika l iżvilupp li taqqat l istern mal-intern u aħna qegħdin inkomplu naħdmu aħjar u b'mod iktar adattat għall-istrateġija tal-2030 billi ndaħlu bisħiħ il-4PCD fil- metodi ta' ħidma normali tal-Kommissjoni. U bekk edin nużaw il-grupp inter-service eżistenti għall-Agenda 2030 u l-SDGs. Aħna l-ek nittamaw illi dan se jkun iktar se jwassal l-ħidma iktar effiċenti u dil din il-politika nużawa għal eżerċizzju iktar koerenti għal l-iżvilupp sostenibli tal-aġenda kollha kemm grazzi. Grazzi. Il-kollega Gaspar naħseb li kien ċar biżżejjed. Xtaq sempliċement insostni illi il-qafas politiku għalina u anke għal rapporti tal-HLPF dan ser jiġi stipulat fil-reflection paper. Dan se jkun il-qafas politiku li fih danu se nkunu qegħdin naħdmu. Għalin huwa ċar li dan ir-rapport se jkun wieħed integrat li kopri l-aspett intern u estern u qegħdin ukoll aħna bejnietna u mali jes qed nagħmlu diskussjonijiet din hija xi ħaġa li għada ma ġietx deċiża bejnietna, għalhekk se jkollkom eh, tistennew ftit tieħdu ftit paċenzja, iżda aħna ser nżomukom informati blanijiet u l-intenzjonijiet tagħna. Issa, pala parti minn reflection paper qegħdin inħarsu ukoll lejn il-qafas ta' monitoraġġ u dan kif jista' jiġi mtejjeb. Huwa ċar illi ma nistawx nivvintaw miri ġodda dawn huma kwistjonijiet politiċi deċiżjonijiet politiċi kif tafu tajjeb ħafna. Mid-diskussjonijiet li kellna anke fil-qasam ambientali. Għalhekk din ma nistgħux narawha bħala eżerċizzju burokratiku. U għalhekk ridu naraw kif dan jista' jsir aħjar. U nappella li m'għandniex tvalutaw l-rwol tal-Eurostat fil-monitoraġġ ta' progress għall sdgs Dan huwa il-punt kruċjali għal il-professjonalità anke ta' statistika mhux biss fuq livell Ewropew ma anke fl-istati membri. U qegħdin jaqdu l-esperjenza tagħhom flimkien u m'għandniex nikkritikaw faċilment il-jura stat il-ħidma tagħhom hija ibbazata fuq ħidma intensiva mal uffiċi Nazzjonali tal-Istatistika. Grazzi tassew. Iva, il-miri ġew stipulati mill-ġust maquda, kull SDG għandhom miri tiegħu. Hemm din l-entità li se niltaqgħu magħha fi New York li ltqajna magħha anke qabel. Il-kwistjoni hija ta' benchmarks kif tista' tkejjel il-progress minn fejn tibda. U nafu kol bil-ħidma tal-Eurostat, lan mhuwiex li niksbu niġbru l-istatistika u daqshekk kif ser nużawa, kif nistgħu identifikaw fejn uħna dajfin, fejn, fejn nistaw nitjibu. Per eżempju, bl-iskart fir renju Unit, għanna problema bl-esportazzjoni tal-plastik lejn pajjiżi foqra, din hija problema kbira. X'qed nagħmlu dwarha? Hija kwistjoni ta' politika biex aħna mhux sempliċement nibġbu l-informazzjoni ma jkollna għana lija. U nittamaw illi l-Unjoni Ewropea tieħu din l-azzjoni. Aħna f'New York wedna li ser nagħmlu dan, issa erba' snin wara irridu tassew nagħtu riżultati u nuru li aħna mexxej ewlenin u nkomplu nuru xi tfisser l-Unjoni Ewropea. Naħseb li tajjeb li jekk fis-summit Rumanija jkollna xi ħaġa f'saħħitha ma stax f'saħħtu x'inwaslu l-bqija tad-dinja. Kollegi, naħseb li se jkunna nikkonkludu l-kommenti tagħna hawnhekk, nirringrazzja l-kallima. Iva, issa jridu naħsbu kif semmixxu l-affarijiet il-qoddim fil-futur u naħsbu wkoll meta d-delegazzjoni jiġu lura minn New York. Jekk dan u san daħluħ fil-reflection paper, jekk kun la ux san uġbu għalih. Aħjar forsi indaħlu fih għaliex jekk tidħol għar mill ma jkollniex bizzejiet ċans f'dan il-mandat. Rridu naraw għalek xinu l-aħjar mod. Jekk konni anke l-Kummissarju Timmermans fil-plenarja u jinformana kif qed tiżviluppa l-progress fuq din il reflection paper. Naħseb illi sa Ottubru tkunu tafu x'ser jiġri. Tajjeb jekk il-Parlament ikun involut, waħna kun nistgħu nagħmlu x-xogħol tagħna billi ninvolvu l-Parlament Nazzjonali. Aħna kellna smieħ mal Parlament Nazzjonali, ta' dan huwa sforzi li tisir mal-pajjiżi kollha. Għalhekk nirringrazzakom tassew din hija l-ewwel darba li kellna il-Segretar Ġenerali magħna, grazzi wkoll il diġi Defco, Kaspar Fontini. Kanna approċċ koerenti u kien utli u koll li kollna din il-timeline ta' rapport ta'kom biex nkunu nafu meta ser jaslilna. Grazzi tassew l-mistedna tagħna, grazzi l-Kummissjoni ma nafx hekk Sinjora Valjan tixtieq iżżid xi ħaġa. Grazzi tassew, naħseb li tajjeb inkomplu naħdmu bejnietna fuq dan biex naraw x'nistgħu nagħmlu. Għax fadlilna ħafna affarijiet Eh, fuq xiex naħdmu, iżda dan huwa suġġett importanti ħafna li rridu nindirizzaw wara ninġura minn New York. Grazzi tassew, grazzi l-kulħadd u l-President ġedġiment ringrazzja l-interpreti.